ta' ċertu speċijiet. Per eżempju, l-importazzjoni ta' ċertu prodotti f'ċerti pajjiżi. Grazzi l-kollega Arsenis. Zewġ minuti u nofs fisem l-alde, is-Sur Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаеми